membri onorevoli ta' dan il-Parlament, għadna kem smajna l-Sur Juncker jitkellem waħna l-koll nafu il-situazzjoni illi għanna palissa hija diffiċli ħafna. U issa edha fil-fat tmur allar minħabba li għanna numru li għatmarajne qabel ta' refugġati li għedini ifittxu l-ken fil-Mediter li qegħdin jaddu mill-rotta tal-Mediterran tal-Mediterran ċentrali u anka mill-Balkani. Din is-sitwazzjoni hija differenti minn dik ta' qabel minħabba li hemm ħafna konfużjoni u s-sitwazzjoni qiegħda tiżviluppa veloċità kbira, il-pressjoni fuq il-possibilità li aħna nilqaw lil dawn in-nies u l-kapaċitajiet lingwistiċi tagħna din hija problema kbira iżda apparti minn hekk aħna għandna kwistjonijiet amministrattivi minħabba li n-numri huma kbar u aħna niftakru li s-sitwazzjoni li għandna l-lum il-ġurnata hija sitwazzjoni ta' traġedja tal-bnedmin. Dawn in-nies kollha dawn ir-refuġjati huma nies ta' vera li għandhom familji, li għandhom storja Is-sitwazzjoni mhijiex faċli, iżda bżonn illi nieħdu azzjoni qawwija u azzjoni responsabbli bażata fuq is-solidarjetà. Aħna rridu naraw li nistabilixxu politika komuni ħalli bekk inkun nistgħu nilqgħu lil dawn ir-refuġjati b'mod sostenibbli irridu nirriflettu malaj kemm jista' jkun fuq il-ġejjini u fuq il-proposta ta' soluzzjonijiet għal perjodu it-twal ta' żmien għal ġejjin iktar imbiet. Minħabba l problemi li qed naffaċċaw u l-impatt li jista' jkollhom dawn il-problemi fl-Ewropa, jiena naħseb li huwa meħtieġ u essenzjali illi nagħmluha ċara illi aħna maħniex ħajjirna xina nsolvu din is-sitwazzjoni billi infarku din il-politika f'bosta biċċi differenti differenti bejn l-istati membri u nista' nerġa' ntenni dak illi kontet qabel l-ewwel ħaġa li tinkwetana hija dawn in-nies u s-sigurtà tagħhom l-obbligu morali tagħna huwa dan. Dan huwa l-obbligu morali li huwa stipulat bil-liġi internazzjonali. L-atturi statali kollha li huma preżenti f'dawn iż-żoni ta' konflitt minn fejn qed jiġu dawn ir-refuġġjati jew inkella minn fejn qegħdin jgħaddu dan fil-fatt jurina li għanna dan l-obbligu morali. Irridu naraw li dawn il nies ikunu milquha b'mod diċenti speċjalment dawn in-nies li għandhom jibbenefikaw mill-protezzjoni internazzjonali. Nixtieq nfakkarkom ukoll dak li intqal mill-President tal-Kummissjoni dwar dawn l xiren ta' eluf ta' Ewropej, ċittadini Ewropej, illi u rew solidarjetà qawwija. Naħseb li dan juri li aħna bħala Ewropej kapaċi li naħdmu flimkien. U dan juri wkoll illi jekk nieħu kelma sabi ħafna mill-Ġermanis, illi dan huwa perjodu fejn aħna qegħdin niftu għajnejna fl-Ewropa u ekk irridu nkomplu nimxu. Aperti minn hekk aħna rridu wkoll nistabilixxu ċertu sistemi li jistgħu jippermettulna illi nilqgħu lil daw l-individwi kemm fit-territorju Ewropew kif ukoll fil-pajjiżi terzi sabiex nagħmlu dan aħna rridu naħdmu flimkien. Aħna żgur illi maħniex eh, ħanamlu dan jekk ħan neħlu fuq l-implikazzjonijiet budġetarji jekk intom tħarsu lejn n nies li huma leġibli għal protezzjoni internazzjonali tkunu tistgħu taraw li f'dawn l-aħħar ftit xhur kien li l-kapit tal-istat u l-gvernijiet iddiskutew darbtejn il-kwistjoni komplessa tal-status tal-refuċjati u tal-problema tal-migrazzjoni talbu illi kun hemm approċċ komprensiv ibbażat fuq tliet punti ewlenin li aħna rridu nifukaw fuqhom il-proċedura ta' resettlement, ir-riammissjoni u l-kooperazzjoni mal-pajizi ta' transitu. Matul il-xar tal-Ulju, il-Kunsil nirnexilu jizviluppa l-politika fuq il-resettlement. U jina għek nirringrazza lilkom l-Parlament Ewropew li għadottajt il-rapport il-rapport ta' Sur Keller. Dan ir-rapport jista' jippermetti lil kunsell sabiex jieħu deċiżjoni fuq il- rekolokalizzazzjoni tan nies illi waslu għal 15 ta' wissu aħna nafu illi fil-fatt qed inkunu konfrontati minn din it-traġedja kbira u allura nilqa il-proposta tal-Kummissjoni il illi lesta li toħroġ b'miżuri ġodda ħalli tqis dan il-fenomenu l-ġdid li aħna din naffaċċaw. Nixtieq li nigarantixxi illi fix-xhur li ġejjin il-Presidenza ħat tagħmel minn kollox ħalli nippruvaw navvanzaw fuq dawn il-proposti għalhekk il-Presidenza tolbet illi jkunu organizzat konsil uh, konġunt f'Settembru ħalli aħna niddiskutu l-miżuri kollha li hemm bżonn li jkunu implementati. Jiena m'hemmx bżonn li nidħol wisq fid-dettall, però importanti li jkollna politika tar-ritorn u tar-riammissjoni li tkun kemm jista' jkun effiċjenti fl-istess ħin aħna nridu nibqgħu nissieltu kontra l-traffikar tal-bnedmin il full livell internazzjonali aħna rridu nsaħħu l-kooperazzjoni ma' nimsieħba tagħna anke f'dak li għandu xaqsam l-amministrazzjoni tal-flussi migratorji mal-Turkija u anka mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent. Aparti minn hekk, jiena naħseb li kull stat membru tal-Unjoni Ewropea għandu jagħmel kontribuzzjoni għal f'dan l-ispirtu ta' responsabilità u taqsim tal-peace. Minħabba illi aħna rridu nsibu soluzzjoni li tista tenna nerbu dawn il-problemi li kolka aħna għedin naffaċċjaw għanna nsibu soluzzjoni illi tkun kapaċi tenna nerbu dawn il-problemi aħna nafu illi jem differenzi bejnietna maħnix ħanqodu naħbu dan il-fat għanna tradizzjonijiet differenti, sistemi differenti, iżda l-lum il-ġurnata għanna l-mezzi li jistgħu jippermettulna li nelbu d-differenzi ta' bejnietna u nifukaw fuq dak li jaqadna u naħseb li dak li jaqadna huwa ħafna iktar b'saħħtu minn dak li jifridna. U f'dan il-kuntest jiena nixtieq illi ngħid illi nserra ħafna fuq il-kontribuzzjoni attiva minnaħa tagħkom u nest il nistenna bil-ħerqa id-dibattitu li ħajkonna issa. Lodba tajba lil kulħadd grazzi ħafna lill-Ministru Eh, Smit issa nista' ngħaddi għas-Sur Timmermans. Grazzi ħafna, Sur President. Jien m'għandix għalfejn nitkellem wis fit-tul minħabba li l-President Juncker diġà tagħkom l-ispjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiena dak li nixtieq nagħmel b'din l-opportunità li għandi li nkellimkom meta qegħdin nlaqgħu flimkien tliet istituzzjonijiet dwar dibattitu bħal dan, nixtieq illi nappella lill-Parlament Ewropew sabiex tappoġġaw biss bil-qawwa il-proposti minnaħa tagħna minħabba li dan jista' jagħti sinjal b'saħħtu ħafna nhar it-tnejn meta aħna ħankunu eh, fil-Kunsill minħabba li nafu li hemm ċertu stati membri li għadhom iridu jieħdu ċertu passi importanti qabel ma jkunu jistgħu jappoġġaw il-proposti tal-Kummissjoni. L-iktar pożizzjoni b'saħħitha li jista' jkollu l-Parlament Ewropew tista' tenna sabiex aħna nħejju ruħna tajjeb għal kunsill nhar it-tnejn. Iżda dawk illi fil-fatt edin jiexu bil-ħolma li jekk aħna nibnu l-ħitan, nalqu l-frontieri u nibatu l-kulħadd lura u l-barra, ħankunu f'sitwazzjoni aħjar din hija xi ħaġa li jaħrafa. Jew nkella min minna l-oħra jaħseb li jekk niftu l-bibin berraħ u nħallu lil kulħadd jidħol minna l-ebda kontroll. Din ukoll hija ħrafa, dawn mhumiex proposti ċari la waħda u laqqas l-oħra u għandhom l-isvantaġġ li mhumiex possibbli fir-realtà, mhumiex possibilitajiet prattiċi. Jekk aħna ħanar u l-frontier u nibatu l-kulħadd il-barra u nerġa' nibatu l-kulħadd lura, dan ifisser li aħna ħanidbedu mill-valuri fundamentali tagħna bħala Ewropej u dan ifisser ukoll li aħna ħankunu qegħdin niksru l-obligi legali li għandna. Jekk niftħu l-bibin beraħ u ndaħlu l-kulħadd, dan ifisser illi nkunu qegħdin intemmu l-mudell soċjali Ewropew kif nafuh bħalissa minħabba l-mudell li għandna ma jistax jilqa dawn in-numri kbar ta' nies ta' refuġġjati ġifieri li nagħmlu distinzjoni ċara bej dawk illi għandhom bżonn jixxaqilhom is-solidarjetà minħabba li qegħdin jaħarbu mill-persekuzzjoni u konflitti armati u dawk illi fil-fatt jixtiequ illi kollhom ġejjini aħjar iżda m'għandhomx jabbużaw mis-sistema ta' għażil sabiex jilħqu dan il-lan u sabiex nagħmlu dan hemm bżonn illi aħna jkollna approċċ bażat fuq ir-responsabilità U il-solidarita, solidarita ma dawk li għandhom bżon il-ken, solidarita ma dawk il-pajizi illi bħalissa huma maksa, maksa minħabba illi huma u pajjiżi illi qegħdin l-ewwel jaffaċċjaw dan il-fluss ta' migrazzjoni l-Ungerija, il-Greċja. il il fluss ta migrazzjoni l ungerija il greċja għanna nkunu solidari anka mar refugġati kif ukoll mal-pajjiżi li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Abbażi ta' dan aħna ħriġna l-proposti tagħna, iżda parti minn hekk aħna nixtiequ nappellaw għal kulħadd sabiex tkunu responsabbli, responsabbli sabiex ikunu gwardjani aħjar tal-frontieri tagħna, responsabbilta sabiex ikollna reġistrazzjoni iktar maġla ta' dawk li qegħdin ifittxu l li aħna nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn dawk li qed ifittxu l-azil u dawk li mhumiex responsabilta ħalli konna politika territorni iktar effiċenti ħalli bekk nkun nistgħu nerġgħu nibatu għal dawn in-nies li m'għandhomx id-dritt li jkunu fit-territorju tagħna. Responsabilta ħalli aħna norganizzaw il-laqa ta' din il-refugġjati, l-uħ ta' din il-refugġjati b'mod iktar effiċenti dawn huma l-proposti li aħna din noħorġu minn naħa tal-Kummissjoni. Nixtieq li ntem id-dibattitu tiegħi qabel ma nistiden il-Federika sabiex titkellem illi dak li aħna ħanamlu illum u dak li ħanamlu nhar it-tnejn huwa marbut mill-qrib mad-destin tal-Ewropa mhux biss tal-Unjoni Ewropea, iżda tad-destin tal-Ewropa bħala komunità ta' valuri fejn aħna rridu naraw li nirrispettaw dak li hija tisir minn eluf ta' ċittadini l il-ġurnata aħna rridu nirrispettaw il-valuri umani li verament ġaluni nħossni gburi illi jena Ewropew. Vice Presidente Timmermans. Grazie, Viċi President Timmermans, issa naddi l-kelma l viċi President u rappresentanta Olja Federica Mogherini. Grazzi ħafna Sur President. Mela, palma għal Franz mod tajjeb, dan huwa moment importanti ħafna, mod moment definitiv għal l-Unjoni tagħna. Kliem huma importanti imma il-kriżi tar refuġati li qegħdin ifaċċaw mhux biss aħna imma ir-reġun tagħna u d-dinja qed ipoġġi il-valuri tagħna għat-test. E, dan huwa l-moment tal-verità biex naraw jekk aħna aħniex verament Ewropej u aħniex verament Unjoni. Dik hija l-verità. Responsabilità tagħna hija dik li inħarsu il-ħajjiet tal-bnedmin, id-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll solidarjetà bejn l-istati membri kif ukoll lejn dawk li għandhom bżonn. Issa dan huwa test ukoll għal kredibilità tagħna fuq livell internazzjonali. Ara ma taħsbux li aħna nistgħu nduru id-dinja nippromuovu drittijiet tal-nedmin jekk aħna ma nigarantixxux eh, l-oqla standards tal-azil fiħdan l-Unjoni Ewropea stess. Taħsbux Għaqqas biss timmaġinaw li aħna nistgħu nippromovu il-paċi u l-kooperazzjoni fost partijiet li qegħdin eh, jiġildu bejnietom bħalissa jekk aħna ma naċċettawx eh, l-oħrajn li jinsabu fil-komunitajiet tagħna stess u jekk ma jinnexxinniex ninaqdu bejnietna. Il-kredibilità esterna tagħna tiddependi ħafna mill-koerenza u l-konsistenza interna tagħna. Rridu nkunu konċi ta' dan. Ara ma timmaġinawx li hemm biss risposta esterna għall kriżi u ma jistax ikun hemm laqqas biss risposta interna. Iż-żewġ dimensjonijiet tal-azzjoni tagħna tal-identità tagħna tar-risposti li nagħtu issaħħu jew idajfu lil xulxin. U din hija realtà u rridu niffaċċawha toġobna jew ma toġobniex biex inkunu kredibli li wieħed eh, jitkellem eh, u juża klim zbieħ mhux biżejjed irridu naġixxu tajjeb, irridu naġixxu b'mod maġġel u naġixxu b'mod maqut. Għana għallum għanna komunikazzjoni li tifissa eh, il-mod kif nistaw nimxu għoddim biex nindirizzaw din il-krizi. Aħna il-koll nafu li memx soluzzjoni maġika għal din il-krizi li għanna. U ħafna mill-azzjonijiet esterni li nistaw u edin nieħdu ħajwaslu riżultati fuq medda medja u twila ta' żmien. Iżda xorta waħda importanti l nagħmlu dan issa jiena naf li huwa diffiċli għal politiċi li huma jispjegaw ir-raġunijiet għal feqedin jieħdu jieħdu azzjonijiet li riżultati ħaj jaslu għalihom fi snin li ġejjin, imma jekk ma nieħdux responsabilità għal ġenerazzjoni ta' warajna ħankunu qegħdin nifaċċaw l-istess problema darba wara l-oħra. L-azzjoni esterna tagħna għal darba qed issibna maquda dan mhux biżejjed għaliex irridu nkunu maqudin anka fuq id-dimensjoni interna fuq il-politiki domestiċi imma hija kruċjali għall-azzjoni tagħna. L-ewwel priorità tagħna hija li nsalvaw il-ħajjiet. Il-President kien qed jenfasizza fuq kif zidna x-xogħol tagħna u kemm irnexxinna nsalvaw ħajjiet It-tieni net nindirizzaw il-kawżi ewlenin, issa niġilura fuq dan. It-tielet punt niġġieldu il-persuni li qed jagħmlu kontrabandu ta' dawn il-persuni fir-rotot kollha. Għaliex dinja kwistjoni ta' sigurtà wkoll għalix e kif il-flus finanzjarju madwar dawn il-networks jista' jfinanza ħafna attivitajiet differenti li jista' e, iżaħħaħna bħala Unjoni Ewropea irridu nifokaw fuq is-sigurta, ma nistax nifokaw biss iżda fuq l-aħħar mil fej saħu traġedji imma il-passi kollha tar-rotta kollha tar-refuġati. Ħafna min-nies li qegħdin naraw jaslu fl-Ewropa llum qegħdin jaħarbu mill-konflitt u l-persekuzzjoni. Din hija l-ewwel kwistjoni rridu nindirizzaw ħarbu 4 miljuni mis Sirja bejn Sirja u l-Iraq eh, telqu aktar minn 10 miljuni minn djarhom huma eh, imċaqalqa internament. U f'dawn l-aħħar xhur aħna minna tajjeb fokajna fuq il-minoranzi li għandhom bżonn ħarsin fil-Vant Nofsani, il-Kristjan, l-Insara, il-Kurdi u oħrajn biex nappoġawm biex ikunu jistgħu iżommu l-artijiet tagħhom u jmorru lura fil-komunitajiet li ilhom is-sekli jgħixu fihom. Iżda rridu ngħidu b'mod ċar li aħna ma nistgħux inħarsuhom biss meta jkunu qegħdin il-bot minna, aħna għanna dmir li nħarsuhom anka lilhom u sħab kollha tagħhom meta joqorbu lejna. Ir-risposta fuq medda twila ta' żmien ovvjament hija li nispiċċaw dawn il-gwerer inneħħu l-teddit u nibdew il-proċess ta' rikonċiljazzjoni. Il-ftehim li ħaqna mal-Iran anka jekk huwa motewlini eh, ftejim ta' non-prof relazzjoni, feta witta tri għal ftejimit oħra u anka mal-imsieħba reġjonali kif ukoll is-satat reġjonali u internazzjonali kollha e, f'din id-direzzjoni diġà bdejna mixin. It-tieni net aħna qegħdin naħdmu mal-komunitajiet internazzjonali l-aktar mal-aġenziji ta' ġus maquda mal-pajjiżi ta' oriġinu ta' transitu li u koll għandhom numru sostanzjali ta' refugjati u għanna kważi 4 miljon euro fajnuna umanitarja biex nejnu lil eh, Sirjani li spiċċaw ċal u f'pajjiżhom stess, fis-Sirja, fil-Ġordan, fil-Lebanon u l-Iraq. U hemm każ speċifiku ieħor il-Libja. Il-Libja mhuwiex pajjiż ta' oriġini ma' pajjiż ta' tranzitu, ma' huwa iżjed minn pajjiż ta' tranzitu, huwa kurutur miftuħ. Għalhekk palma tafu mod tajjeb għaliex diskutejnija kemm il-darba faw għawek stess, l-isforzi kollha tagħna huma Eh, edin naħdmu fl-imkien mal ġusmaquna u Bernardino Leon biex, biex nkunu nistaw eh, nsibu soluzzjoni fil-Libja li kollon gvern sot u nkunu nistaw nitrattaw din il-kwistjoni ta' dan il-kurutur. Aħna mixin f'din id-direzzjoni edin naħdmu sabiex eh, naħdmu fil-nofsenar tal-Libja. Jekk aħna naħdmu biss fuq il-frontiera tal-bahar tal-Libja u ma ninsew il-frontieri interni tal-art, mux ħansolvu l-problema problema għalhekk aħna bdejna dialogu li qatt ma kellna bħalu mal-pajjiżi ta' sahel eh, mm, l-ewwel qabel kollox ma' Niger ma mhux biss u bħalma tafu llum qegħdin nipproponu Trust Fund għall-Afrika biex nippromovu opportunitajiet ekonomiċi li zvilupi sigurta sigurtà kif ukoll ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni eh, f'sens ta' sħubija, sħubija indaqs mal-pajjiżi eh, Afrikani tagħna, nimsieħba tagħna. L-istituzzjonijiet ħajkunu qegħdin jagħtu 1.8 miljun euro f'dan il-fond u jien qed nippretendi li kull stat membru, l-istati membri kollha jridu jagħmlu is-sem tagħhom. Intom ma tistgħux titolbu l-kooperazzjoni internazzjonali fuq livell Ewropew u mbagħad ma tħallsu xejn. Tinsewx dan meta niġu biex niddiskutu l-budget. Irridu nuru ċertu koerenza fid-deċiżjonijiet tagħna. it trust fund oriġinali ta' Sirja diġà inbeda f'dawn l-aħħar xhur u l-ewwel kuntratt li infetaħ permezz ta' dan il-fond għandu x'jaqsam mal-iskejjel u l-edukazzjoni u nixtieq nenfasizza li xina nemmen li hekk kif naraw li s-Sirja qed titlef eh, ġenerazzjoni sieħa għal gwerra u l-eżil, l eh, l-eżilju, irridu nifukaw fuq it-tfal ta' Sirja. Dan jaffetwa l-ġejjieni ta' reġun imma wkoll għas-sigurtà tagħna dan huwa l-aħjar xogħol nistgħu nagħmlu kontra terrorizmu u radikalizzazzjoni. Tielet puntu nalaqgħu irridu niġġieldu dawk li jikkummerċaw il-ħajjiet tal-bniedem, it-traffikanti, il-kontrabandisti qed nagħmlu dan mal-pajjiżi ta' transitu fis-subija magħhom u qed nagħmlu dan fil-Mediterran. Il-operazzjoni navali tagħna fil-bahar tal-Mediterran issa laħqet l ani taħħa tal-ewwel fażi aħna ġbarna l-intelligence, l-informazzjoni fuq ir-rotot tal-kontrabandisti, eh, l-assi u l-istrateġiji. U anka f'din l-ewwel fażi u f'dawn il-ftit ġimgħat, ħames ġimgħat eh, li bdejna, eh, fis-16 il-każ stajna morru wara il-kontrabandisti eh, naħtfulhom il-bastimenti tagħhom u nresquhom qudiem il-rati. il U fil-fatt, eh, il-ġimgħa l-oħra fil-Lussemburgu fejn hemm il-Ministri tal-Affarijiet Barranin deċidejna ngħaddu għal tieni fażi u nikkontribwixxu fil-fatt labt l stati membri li jikkontribwixxu blassi tagħhom għal din il-missjoni għal xirrid ngħid li din hija opportunità għalina li nuru li meta jkollna ir-rieda politika u sens ta' urġenza u għaqda aħna wkoll nistgħu nużaw l-odot militari u ta' sigurtà li għandna. Immem ħaġa oħra li jiena kburija dwara li f'dawn l-ewwel ftit ġimat ta' azzjoni komuni fil-Mediterran rnexxinna insalvaw 1500 ħajja ta' rġiel u nisa fil-baħar dan mhuwiex l ewlieni tal-operazzjoni imma huwa element importanti. Kif ħanimxu qoddim, aħna ħajkonna s s-samita tal-Belt Valletta f'Novembru li jġib flimkien il-mexxejja Ewropej u ta', Afri ta pajjiżi Afrikani eh, li huma parti mill-proċess ta' Rabat u Khartoum eh, kif ukoll il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, il-Kummissjoni ħajkun hemm il-konferenza fuq ir-rotta tal-Balkani tal-Punent irridu ikonna l-istess attenzjoni l-istess urġenza fiż-żewġ aspetti u b'dan il-mod naqdu flimkien l-istati tal-Balkani tal-Punent u Turkija Aħna bħala Ewropej rridu nindunaw u niftakru li dan mhuwiex eh, moment għal emozzjonijiet biss, dik hija l-parti faċli. Ejja nkunu ċinika. Aħna bħala politiċi ma rridux nesprimu l-emozjonijiet tagħna, aħna rridu nieħdu deċiżjonijiet li ma konsistenti u koerenti ma l-emozjonijiet tagħna u nkunu b'saħħitna fuq dan. L-emozjonijiet mhumiex biżejjed hemm bżonn li naġixxu u dan huwa il-waqt. Għalhekk jiena nittama l-istituzzjonijiet kollha l-stati membri opinjonijiet pubbliċi Din il-mewġa ta' opinjoni pubblika għandha xasa mal-politika eh, publika pubblika tagħna ma rridu nieħdu responsabilità eh, biex inkunu nilħu l-anijiet tal-valuri tagħna, l-istorja tal-valuri tagħna biex ngħaddu mill-iżjed mumenti diffiċli għaddejna minnhom kif ukoll il-potenzjal għal rol globali u reġjonali dak li għaw skapitu għawek bħalma għal Franz mhuwiex eh, il-ħajja tal-mindim għax anka ħajja ta' persuna waħda bizzejiet imma l-istat tal-Unjoni tagħna grazzi. Grazie Vice Presidente Mogherini. President Mogherini, issa naddi l-kelma l-Kummissarju għall-Affarijiet Interni Avramopoulos. Grazie, Sur President. Palma forsi notajtu l-diskors tal-Istat tal-Unjoni kien nifoka fuq il-migrazzjoni. U dan juri x'inhuma l prioritajiet tagħna. Il-President kien ċar. U jiena nixtieq nkun ċar ukoll. Il-ġestjoni tal-migrazzjoni huwa crash test għall-Ewropa u għall kredibilità tal-Ewropa. Jiena nixtieq nirringrazzja l-ewwel Viċi President Franz Timmermans kif ukoll Federica Mogherini għal dawn il-kummenti taftuħu għal kooperazzjoni eċċellenti li kellna f'dawn l-aħħar xhur sabiex inkunu nistgħu niġbru flimkien dan il-pakket ambizjuż u meħtieġ. Il-pakket tal-lum huwa tweġiba għal kriżi ta' rifuġati li qatt marajna bħala li qed isseħħ propju quddiem għajnejna. U hekk kif il-kriżi ta' rifuġġati eh, madwar l-Ewropa tikber, it-tweġibit tagħna jridu jikbru wkoll, jridu jkunu aktar kurġużi, aktar komprensivi u aktar ambizzjużi. Din hija l-Ewropa li nixtiequ aħna? Din hija l-Ewropa li rrid ikollna? Għalhekk illum qegħdin nippreżentaw erba' miżuri konkreti ħafna li fuq medda qasira u medja ta' żmien ħajjejnuna niġġieldu l-sfidi kollha nelbu l-sfidi kollha li nkunu qegħdin niffaċċaw. Iż-żieda sinifikanti tal-wasliet tul is-sajf ma jistawx jiġu ġestiti mill-istati membri ta' tħul waħedhom. Biex nindirizzaw din il-problema migratorja għanna bżon approċ koordinat fuq livell Ewropew. Għalek aħna issa qegħdin nipproponu li inċaqalqu 120 persun, elf persuna li qegħdin jaħarbu mill-gwerra, persekuzzjoni, oppressjoni. U dawk li jaslu eh, l-Italja, il-Greċa, u dan skont allokazzjoni ċara. U dan wara id-deċiżjoni tas sajf li jiġu allokati minn ġdid 40.000 migrant mill-Greċja u l-Italja. Jina qed nittama u nimmaġina li il-votazzjoni ħad tkun favur. U aħna nappoġġaw fil-ġejjeni l-iskema temporanja ta' riallokazzjoni. Iżda fl-istess ħin irridu nitalmu lezzjoni tagħna li l-kriżijiet qegħdin jalmuna. L-Ewropa m'għandix it-tamir biex E, tkun tista tagħmel ġestjoni ta' flussi kbar u f'daqqa ta' dawn il-migranti, għalhekk għandna bżonn sistemi għal ġejjieni sabiex inkunu nistgħu mod sistematiku ngħinu l-istati membri u nigarantixxu il-ħarsin għal dawk il-persuni li verament għandhom bżonnhom. Għalhekk aħna qegħdin nipproponu li nistabilixxu mekkaniżmu e, permanenti billi e, nemendaw ir-regolament ta' Dublin. U b'mod parallel bizzida ta' l-appoġġ tagħna biex nagħtu ken lil dawk li għandhom bżonn ħarsin irridu nassiguraw ukoll li dawk li m'għandhom xi dritt li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea jidbatu lura mill-ewwel. Bħala l-ewwel pass l-istati membri ħajkunu f'pożizzjoni li jipproċessaw talbiet bla bażi u abbużivi sabiex ikunem, ikun jistaw jgħatu l-attenzjoni għat talbiet leġittimi. Ġbiri dawk li urġentement għandhom bżon l-ħarsin internazzjonali għalek aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa l-introduzzjoni tal lista tal-Unjoni Ewropea ta' pajjiżi eh, siguri inkluż il-Balkani u Turkija. Fl-2014 persuni minn dawn il-pajjiżi sottomettew aktar minn 17 fil-mija mill-562.000 applikazzjoni li kienem b'kollox fl-Unjoni Ewropea. Dawn it-talbiet poġġew pis kbir fuq is-sistemi nazzjonali tal-azil fil-waqt li maġġoranza minnhom kienet ovvja li ma kellhomx bażi. U billi ninkludu dawn il-pajizi fil-pajizi eh, ta' oriġni siguri, l-applikazzjonijiet ħajkunu aktar maġra. Da ħajżid l-effiċenza ta' sistemi ta' ħaj permetti l-istati membri li jagħtu aktar rizorsi biex ħarsu dawk li għandhom bżonn. Kif ukoll dawk il-applikanti li m'għandhomx bażi għat-talba tagħhom jintbagħtu lura aktar mod aktar maġġel. Palissa l-Unjoni Ewropea għandha rata ta' ritorn baxxa ħafna hija ta' madwar 40% u dan jelimina il-kredibilità propju tal-politika ta' migrazzjoni tagħna Għalhekk aħna qegħdin nippreżentaw ukoll programm Ewropew li jrid li jkollu politika ta' ritorn ċara. Għalhekk il-komunikazzjoni ħadd fassal numru ta' azzjonijiet li tappoġġa aktar kooperazzjoni bejn l-Istati membri u tenfasizza il-bżonn sabiex insibu eh, mod kif nagħmlu pressjoni fuq ir-relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi biex huma jerġgħu idaħlu il-ċittadini tagħhom. Jiena verament inserraħ fuq l-appoġġ tagħkom biex nimplementaw dan il-pakkett palma intom diġa għamilko għamiltu u nishti għal darbohra n-ringrazzja u najt proset lil din il-kamra tal-li kienu verament ta' appoċ minn bidu net tal-isforzi tagħna sabiex nadottaw politika komuni ta' migrazzjoni. Jena nserraħ fuqkom u n-ringrazzjakom għal darbohra għall appoċ tagħkom illum. Grazzi. Grazzi ħafna, kummissarju. Aħna mbagħad nisimaw ħanka fit-tmiem. Mela għaddi l-kelma issa l delegat l delegazzjonijiet l deputati l-ewwel ħajitkellmu eh, il- rappresentanti tal-gruppi tal eh, mux ħajkonna blue cards għalix edin verament start u dwar il-catch li għaj namlu għabis jek jirna xinna ehm, laħ uftit ftit mal-ħin għax palissa palma jett edin vera tart għanna bżon ħin rapporti oħra importanti issa naddi il-kelma l-onorevoli Diaz de Mera tal-PPE minuta Grazzi, Sur President. Iva, edin jaharbu, edin jaharbu biex jisalvaw ħajjitom mill-violenza istituzzjonali fil-fat dawn huma rifugġati għalhekk aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni. Din hija proposta ta' solidarjetà deċiża kif ukoll urġenti għaliex dan il-fenomenu huwa wieħed urġenti, huwa fenomenu li għandu permanenza li m'għandix limitu fil-ħin, edaw biex tibqaw, ħatibqaw. Għalhekk aħna nappoġġaw il-ħolqien ta' mekkaniżmu vinkolanti u komunitarju skont artiklu 78 paragrafu 2 tal-trattat biex ikunu nistaw naħdmu b'dinjeta hemm bżonn li aħna nejnu lil dawk li għandhom bżonn lejnuna tagħna. Inħarsu id-drittijiet tal-bniedem, partikolarment dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Umbagħad aħna rridu nidentifikaw b'mod tajjeb il-fenomenu biex aħna niġġieldu it-terrorizmu u it-terrorizmu istituzzjonali. Għalek nishtiq nirreferi għal ftejim ta' Addis Abeba tal-Lulju tal-2015. Interrompi il-President, grazzi ħafna, imma sfortunatament jina għafżajtkom li ma nistax inċedi. Eh, Il-President Pittella issa. Grazie, grazie Presidente Sassoli. Eh, signor Ministro. Grazie ħafna. Eh, sur President, il-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni, il-Ministru Schmidt, grazzi lil kulħadd għal-ħidma li għamiltu. Jiena naqbel 100% bejn il-pożizzjonijiet tal-grupp tiegħi eh, esprima u il-proposti li fakkar il-Kummissarju Avramopoulos ftitilu. Ġibri l-erba punti tal-pakket. Irrid ngħid li kultant din diskussjoni fuq il-migrazzjoni hija kważi surreali. Ejja nimmaġinaw li namlu ħitan fil-baħar. Ejja namlu il-barbed wire. Ejja nwaqfu eluf tarġil u nisa li qegħdin jaħarbu l-gwerra ma fux x'qed nitkellmu. Fux x'qed niddiskutu hawnhekk. Dawn huma affarijiet li nużawhom għal propaganda biss. Intom verament taħsbu li b'dan il-mod qegħdin insolvu l-problema tar-rifuġjati jew tal-immigrazzjoni ejja ma niċċajtawx fuq dawn l-affarijiet. Din hija tattika, din hija propaganda biex nirbħu l-voti. Jekk inkunu serji, irridu nagħmlu l-affarijiet ċertu serjetà. Proposta tal-Kummissjoni Ewropea hija proposta serja li tiffaċċa il-suġġett tal-emerġenza li toħloq sistema permanenti li huwa lest li jiġi attivat meta jkun hemm kriżijiet oħra li għax sfortunatament iva jkun hemm kriżijiet oħra. Umbat hemm is-suġġett tal-immigranti ekonomiċi li wkoll irridu eh, nifaċċawha b'mod serju u sot irridu nifmu x'inhu l bżonnijiet ta' soċjetà u suq tax xogħol tal-pajjiżi Ewropej differenti, hemm il-problema tal-kontrolli li jsiru b'regoli komuni bizminijiet eh, żminijiet komuni. Għax ma jistax ikun li pajjiż idum design ġurnata u pajjiż ieħor idum sitt xhur biex ikun jista' jiggarantixxi li it-talba ta' għażil hija waħda tajba. Umbaħt rridu insegu kol eh, diskussjoniet kolla l-oħra fuq l-Afrika per eżempju li semmitu anka l-Viċi President Mogherini u anka l-Viċi President Timmermans u il-politika barranija, nistabilizzaw is-sitwazzjoni fl-Afrika ta' fuq li ħaġa fundamentali, il e, situazzjoni fil-Libja, da' kollu li smajna fuq is-Sirja. Hemm ċertu e, pajjiżi li mhumiex pajjiżi, ġnus li mhumiex ġnus, hemm min qed jaħrab, ovvja li ħajaħarbu, Kiku aħna nisabu f'dik il-kundizzjoni anke aħna kieku naħarbu. Mela, strateġija e, li, li tkopri kollox, ma strateġija realistika u b'serjetà kbira. Issa, kull ma joqosna huwa li napprovawa issa qed nindirizza l kunsill Ewropew. Jina naf xinu l-impenn tal-Ministru tal-Lussemburgu, Issa jiena nixtieq li dan l-impenn din is-sensittività tkun tal-Kunsill Ewropew. Kollu kemmu, grazzi. Presidente Pittella, la parola. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Stevens għal minuta fisem li sijar. Grazzi tassew. President, kollegi, refuġjati li ġejjin mit-Turkija jitlu fl-Unjoni Ewropea permezz tal-Mediterran. Dawn għandhom jintbatu lura però fit-Turkija għaliex dan huwa ksur tal- liġi tal-bahar internazzjonali u anki ta' non-refoulement. Il-delegazzjoni tajt li Turkija fil-fatt huwa pajjiż sigur u għalhekk huwa importanti ħafna li l-Ordi tal eh, tal-ġustizja Ewropea tiħu eh, pożizzjoni dwar dan aħna tinsibu ruħna fejn m'hemmx prinċipi li huma rispettati u li nistgħu naħdmu fuqhom. Meta aħna nħarsu lejn il-transitu li qed l-sim tal-baħar minn mm, Libja l-Italja, ovvjament dinja situazzjoni diffiċli ħafna. Sur Juncker qal li t-Turkija ja pajjiż tajba huwa sikur. U fil-fatt dan huwa membru kandidat fl-Unjoni Ewropea kieku ma kienx sigur biżejt ma kienx ikun kandidat Ewropew. Grazzi tas-sew sanat il-kelma l-Onorevoli Vikstrom għal mutu eh, minuti nofs sem l alde Grazzi ta' s-sur President matul l-ħar sena refugjati inataw isem, identità u anki storja permezz ta' ritratt. Permezz ta' ritratt aħna fimna li kull refugjat li tilef ħajtu hemm aspirazzjonijiet xewqat u nies li ħallew warajhom. Ta' bilħaq huwa mid-deċenza Ewropea tagħna li rajna u koll il-ħajja ta' persuna għal kurdi il-fat li tilef ħajtu rajnieh eh, bla ħajja fuq xtut torok u tilef ħajtu pero u ġab miegħu wkoll passjoni, kompassjoni lura fiħdan id-dibattitu eh, Ewropew l-immigrazzjoni u għalhekk aħna ser niftakruh għal ħafna żmien. Wara it-traċedji reċenti il-qalb tiegħi jimtela bħeġġa meta nara moviment fl-Unjoni Ewropea nies li joħorġu fi triq biex jaqgħu refuġjati f'dan il-komunitajiet tagħhom huma wrew sur President aktar sens la umanità matul dawn l-aħħar f'din l-aħħar ġimgħa minn politiċi u mexxejja tagħna eh, f'dawn l-aħħar xar snin. Iċ-ċittadini juru li juru x'inhuma l-valuri Ewropej u dak li tista' tagħmel l-Ewropa fl-aħjar tagħha xorta għadna nisimgħu il-ħna fost il-mexxejja ta' l-istati membri li jilmentaw dwar l-immigrazzjoni legali u Ikolli najt, Sur President, jina xbajt nisma din retorika, dan għaliex kif persuna li qed taħrab mill-gwerra eh, tista' taħrab mod ieħor biex tasal fl-Ewropa biex tfisser ażil, tfittex l-ażil. Aħna l-Unjoni Ewropea introduċejna direttiva fuq il- responsabilità tal-linji tal-ajru biex kull kumpaniji tal-ajru eh, ma it-tellax abbord persona li mandiġ viza dan huwa ċirku vizzjus li qabat magħna għalhekk aħna responsabbli li nbidlu dan iċ-ċirku vizzjus. Irridu nirrevedu il-leġizlazzjoni eżistenti tal-azil fl-Ewropa u naddottawa u tkun moderna tad-dattata għal dan is-seklu irridu kol naqblu ma sistema ta' kwoti vinkolanti ta' refugjati billi jistaw jiġu accettati minn kull stat membru. U l-grupp tiegħi bla dubju a favur il-proposti kollha tal-Kummissjoni ta' bilħaq dan huwa mument deċiżiv għall-Ewropa u ovvjament l-aħjar jimtana għadhom qudiemna. Grazzi tassew. Issa nati l-kelma għal grupp tal-gwe għall onorevoli Guzman. Grazzi ħafna. 4 miljon refugjat ġejjin mis-Sirja, 4 miljoni mir-Irak, 3 miljoni u nofs mill-Afganistan, 2 miljoni mill-Libja. Dawn huma riżultati tal-gwerra tagħkom. Ta Tana u tal-Iraq u tal-Afganistan minħabba illi aħna rajna illi kooperajna mal-Libja u provdejna armi għal gwerer fis-Sirja u allura daw refuġġjati meta jaslu fl-Ewropa x'jagħmlu? Ħajprovaw jgħaddu minn passaġġi legali? Le, ħajprovaw jitolbu l-ajnuna umanitarja? Le, ħajprova jitolbu l-protezzjoni umanitarja le dak huwa dak li qed jippruvaw jagħmlu l-Istat Iżlamiku qiegħed jaqret lis-Sirja. Margajo jgħat fil-fat eh, jitlob intervent militari fis sirja Jekk il-kawza tkun il-gwerra, soluzzjoni ma tistax tkun il-bombi? La parola all'onorevole Sargentini per... Sanat il-kelma l-onorevoli Sargentini għal minuta fissam il-parti tal-ħodor. Grazzi tassew, sur President. President Juncker għal fid-diskors tijaw li għana rridu nissakuraw li inħarsu l-valuri tagħna. Aħna fil-fatt irridu natu l-immigranti l-possibilità biex jaħdmu għaliex ix-xogħol huwa rispett aħna rridu nħarsu l-possibilità ta' migrazzjoni lokali u qed nitkellmu dwar eh, xogħol ekonomiku u migrazzjoni ekonomika. Aħna mhux ser inkunu nistgħu niġġieldu l-immigrazzjoni legali jekk aħna ma nofrux alternattivi għall-immigrazzjoni illegali. U l-mistoqsija tiegħi hija din sur Timmerman u sur Avmapropoulos il-propost li jatressaqtu ma tajbin b'saħħithom, Però il-pass li jmiss eh, kif qal is-Sur Juncker ridu nħarsu lejn xogħol tajjeb migrazzjoni ekonomika għaliex da ma jistax jistenna x-xogħol huwa rispett u intom ser ġibu xi ħaġa fuq din il-mejda mill-aktar fis sabiex din issir possibbli grazzi tas-sew fisem li jeżdidi sal-onorevoli Kolraw. Grazie ta' sur President. Aħna tinkomplu insejħula emerġenza, pero jider li din mhix emerġenza jek xi ħaġa li jaddi għal snin. Hawnhekk se inkomplu ngħixu għal l-oħrajn, pero aħna hawnhekk nisabu qudiem eżodu li għatmarina bħalu l kawżata minħabba politika naqra u li tisfrutta minħabba l-gwerer f'dawn il-pajjiżi fejn in-nies qed jaħarbu b'sajhom madaru. Aħna ħadna pożizzjoni eh, għamilna zlog, ħloqna slogans sal-ġurnata tal-lum u issa jider li aħna m'għandniex influenza la bħala deputati, bħala Parlament Ewropew la bħala Kummissjoni, għaliex kollox jaqa' fidejn l-Istati membri. Stati membri li sfortunatament huma l-immaġini tal-ipokrizija fl-Unjoni Ewropea għaliex huma stati li ħarsu interessi tagħhom, li fissem l-interessi ekonomiċi tagħhom, il-neoliberizmu ma jħarsux lejn ħadd. U Ija verament ta' dispjaċir naraw Prim Ministru bħal dak il-Prim eh, Ministru Taljan li jitlob l-umanit eh, jitlob għajnuna umanitarja meta rajna l-mewt ta' meta rajna dak il-tfajjel mejjet fuq ixtut ta' Turkija mbagħad narajna li sal-2001 konna nagħtu l-armi lis-Sirja. Grazzi tassew sew sanat il-kelma l-Onorevoli Vilimski fisem l-INF. Grazzi tas-sew. Sinjuri, jiena naħseb li fil-fat importanti n-nejt mill-bidu illi għanna dan il-fat il dawn in-nies li għandhom bżonn il-protezzjoni il kennu lajnuna tagħna għandhom jirċifu din lajnuna. Din mhijiex kwistjoni li aħna rridu niddiskutu is aħna rridu naturalment naraw kif tu għam din lajnuna. Għanna żewġ konċetti, għandna l-konċetti tal-partit tax-xelluk u tal-konservattivi u tal-komunisti, mbagħad għandna kunċett li qed ikun propost minn ħaddieħor illi indaħluhom eh, kollha aħna ma ħanniex qegħdin naraw li huma din jagħmlu distinzjoni bejn daw li huma immigranti illegali jew inkella jekk humiex eh, refugjati tal-gwerra jew inkella refugjati li eh, dawk li qed jfittxu l azil Aħna qegħdin nejdu minnaħa tal-Partiti Patriotti li din it-tip ta' għajnuna tittinata emmek minn fejn din jitilqu. Aħna irridu naraw illi skont l-standards internazzjonali, aħna mill-Unjoni Ewropea irridu noħolqu zoni siguri, irridu naraw li dawn li bliet ikunu mamra u koll u nejnu koll l-Islamic Brotherhood jena naħseb li verament irridu nevitaw dak li għat jiġri bħalissa. Grazie. Grazzi. Is-Sur Vojt tal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis kollegi, jena dal-ħodu smajt minnaħa tas Sur Junker, li jiena mhux Ewropew minħabba li jiena mhux jgħat fis-stazzjon tal-ferrovija u nilqa' lin-nies għalfejn mhux qed nilqa' lin-nies għax jiena naħseb illi il kol kemm aħna aħna tajna xogħol tanna bieċa xogħol lill-Kummissarja Olja, u aħna l-kol kemm aħna għandna dritt għad-dar tagħna, dritt illi nippreservaw l-identità tagħna tal-popli tagħna u dan id-dritt. Jiena naħseb naħseb illi eh, nixtieq illi nappella ħanka fil-każ ta' dawn ir-refuġġjat dawn in-nies illi ġejjin ukoll għandhom eh, id-dritt għalli kollom dar u li preservaw l-identità tagħhom huma ġew minn ximkien kellhom dar u l-problemi weħidhom ma jistgħux isolvuhom l-integrazzjoni ta' dawn in-nies fil-fatt eh, ma tistax issir da huma għandhom dar aħna rridu naraw li ninvestu fid-djar tagħhom ħalli huma jkollhom ġejjieni hemmhekk mhux hawnhekk fl-Ewropa. Un minuto, prego. Ja fakultà. Grazzi sal-Onorevoli Vosenberg għal minuta kieġbok. Bosta migranti spiċċaw għaddew mit-Turkija għal Greċja din is-sena. Fil-waqt li 66,000 qasmu fl-2014 għanna għanna problema li eh, bil-politika tal-migrazzjoni, għal ewwel darba fej il-parlament verament qed jaqbel qed jipprova jiddiskuti mal-Kunsill u għalhekk aħna rridu nibbassru mekkaniżmu ta' eh, distribuzzjoni ta' rifuġjati hekk kif ġi propost minħa tal-Kummissjoni kollu Turkija titiżżomm u tirrispetta wkoll il-ftehim ta' eh, rimpatriazzjoni li fermat fil-2011 mal-Unjoni Ewropea u fil 2014 ukoll. U jatina ġihli, jamlina ġihli l-Europa tal-prinċipi edha turi u kol il-witch uman taħħa meta nitkelmu dwar l-immigrazzjoni u l-problema taħħa. Grazzi ħafna boħra din naraw il-bizat din jirrenjaw il-li ġejjin wis eh, immigranti fl-Europa. L-Sur Junker dal semma perċentwal 0.11% u dawn il-ħafna refugġati ġejjin mill-pajjiżi bħal Eritrea bħal eh, Sirja qegħdin jaħarbu mill-persekuzzjoni u mill-gwerra u fil-fatt jiena ikolli ngħid li f'dan l-isfond dan id-dibattitu emotif li qed ikollna eh, fil-fatt huwa minħabba li aħna rridu naraw illi hemm ħafna dibattiti kontra dawn ir-refuġjati li jridu jiġtu eh, lil dawn ir-refuġjati milli jaslu hawnhekk. Iżda jiena naħseb li verament irridu nkunu responsabbli, rridu nkunu solidari kemm fuq il-livell inter kif ukoll ma ta' barra. Jiena naħseb li din il-ħaġa trid tinbidel il-Kunsill għandhom jieħdu azzjoni issa u jimplementaw l miżuri tal-Kummissjoni. Dziękuję. Wielkie konflikty. Donoreva Fodka. Grazzi ta' sewnek għanna konflitt kbir li qed fu fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Dawn dejjem għandhom element ta' sigurtà u anki ta' aspett umanitarju. Il-politika imperjali għajmet minn Putin f'dawn l-aħħar snin waslet għal immigranti ekonomiċi u anki refuġjati eh, numru kbir minn dawn ġew mill-qgħam il-Polonja u pajjiżi ħra fir-reġjun aħna rejna solidarjetà u ser nkomplu nagħmlu hekk. Issa meta niġu għal sigurtà fil-nofsinhar tal fruntieri tal-ħanna smajna lill rappreżentanta Olja dwar it-tieni mewġa x'qed isir fil-Mediterran, però aħna għandna bżonn mekkaniżmu ta' relokazzjoni din isbu referenza li fil-komunikazzjoni, però sfortunatament din mhix is-soluzzjoni. Din tista' tkun kontraproduttiva, U jiena nħoss li l-Unjoni Ewropea sa ċertu punt għandha tagħmel aktar dik li possibilità interna tipprova tixprun aktar solidarita minn l-Unjoni Ewropea stess. Għal-minuta issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Verġija għal-minuta. L-Onorevoli 60.000 immigrant eh, hija ħaġa qed marajna bħala 30% minnhom ġejjin mill pajjiżi tal-Vant. Dawn biz 0.11% tal-popolazzjoni Ewropea. Allura rridu naraw eżattament li huma ir-refuġjati li għaw taħt l-iktar kriterji baxxi u għalhekk aħna ma nistgħux nagħmlu impenn li ser ikun ta' detriment għal pajjiżi oħra. Irridu nagħmlu lista ta' pajjiżi siguri dinja eh, però żvilupp li ħassibna ser jiġri għadritt tal-azil, dawn ser jintbatu lura, ser jintbatu lura uh, minħabba li huma immigranti ekonomiċi, jimorru lura għal pajjiżi tal-oriġini tagħhom huma min huma. X'ingħidu dawk n nies li qegħdin jgħixu taħt dittatorjat eh, fil-qarn tal-Afrika taħt il-ftejn tal-Kartum. X'inhuma dawn il-migranti ekonomiċi li m'għandhomx wara kollox tama għal-futur? Jiena naħseb li dan l-aħjar mod kif aħna nwaqfu traffikar tal-bnedmin, traffikanti tal-bnedmin huma dawn in-nies li jridu jiġu mwafqa, għax aħna jridu niproteġu l-vitm li huma qegħdin eh, jistanaw minn fuqhom. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Keller. Eżis kollegi, l-Istat tal-Unjoni għandha bżonn tiġi mkejla skont kif aħna nitrattaw il dawk in-nies fl-Ewropa li huma aktar fil-bżonn għanna stampa mħalta għanna ċittadini li jgħinu l-refugġjati u jgħatu donazzjonijiet mux biss da fitmim il-ġimma ma matul is-snin u xhur fi gruppi differenti. Minna l-oħra ħna għanna membri li jgħatfaw l-ħtija fuq xurxin li mux qegħdin jagħmlu dak li suppost li jagħmlu għalhekk aħna rridu niddeċidu li ma eh, grupp rridu nappoġġaw, li ma żewġ Ewropi aħna rridu meċxu l qoddimu u nipromovu. U jiena naħseb li il- ċittadini tal-Ewropa rawna triq. Huma dawk li jixir ilhom il premju Nobel ta' paċi li l-Unjoni Ewropea rċevit u jiena naħseb li stati membri, l-gvernijiet tal-istati membri u tal-Unjoni Ewropea għandhom jimxu f'dik ir-rotta, jieħdu eżempju mill-ċittadini tagħna għaliex iċ-ċittadini tagħna huma iktar lilin iktar qudiem minna l-inizjattiva solidarjetà u ritna x'eżempju nistgħu nieħdu minnhom. Ejja nsegu l-eżempju tagħhom, nagħti l-kelma issa l-Onorevoli Nazzal għal-minuta. Sur Viċi President Kommissarju l ewwel net nemmen li l-Unjoni Ewropea u t-tweġiba taħħa l-krizi migratorji sejra zmerċ. Għaliex jien nemmen li Ġermani u l pozizjon tal-Ġermanja u l-Iżvezja waħda responsabbli. X'taħsbu li ser isseħ jekk intom tajdu li kulħadd jista' jitlob ażil. Huwa sempliċi kulħadd aktar nisser jiġu fl-Ewropa u jiperikolaw ħajjithom jaqsmu l-Mediterran, il-Bahar Ġew, dan ifisser aktar bastimenti aktar, bastimenti l-ħajer u aktar mwiet. Għal-kem jien ma naqbilx ma l-redweġiba tal-Europa l-krizi migratorja, għal-menu ħna t-namlu xaħġa, l-iskandlu principali għawnek u l-pajiz li muqet jamlu jagħmlu xejn. U hawnhekk qed nitkellem dwar l-istati tal-Golf li għandhom iż-żejt, il bahrejn il-Qatar, Kuwait, l-UAE. Il-tweġiba tal-Wahhabizm li huwa l-istat Iżlamiku bħal Saudi Arabia. Fil-fatt huma mhux qed jilqgħu refuġjati f'pajjiżhom u anzi qegħdin jafsu biex dawn ir-refuġjati jmorru lejn l-Ewropa. Jekk aħna nixtiequ ntemmu darba dejjem l-imwiet kif qal Tony Abbott qal aħna rridu inwafqu il-bastimenti. Grazzi tassew. Nati l-kelma San Salvini. Smajna interventi ipokriti u perikolużi, l-Europa donna hija mexxija minn mexxejja ipokriti l-ewwel jagħmlu l-gwerer u mbagħad ma jippretendu l kulħadd jibqgħu fiżm il-gwerra. Mela hija nifqu nagħmlu gwerra lir russja qed nitkellmu dwar negozju 150,000 immigrant, fatturat ta' 5 miljun euro kull ġurnata kooperattiva, assoċjazzjonijiet, xi ħadd li jgħid li qed jagħmel il-ġid diġà qed jipprova jdaħħal il-flus fil-but Jien naħseb li tajb li jkun hawn minuti ta' silenzju fil-żminijiet li ġejna għaliex ħafna nies qegħdin e, jagħmlu profitt minn dan kollu. Jistgħu jitlu fl-Ewropa wkoll terroristi potenzjali. Jekk aħna nagħmlu minuta ta' silenzju, il-kuxjenzi tagħkom ovvjament inixxu d-dem. Umbat nixtieq naqra Waħda mit-talbiet għandna bżonn miljuni ta' rifuġjati sabiex aħna inżommu l-pensjonijiet tal-Ewrop, tal-Ewropej aħna qegħdin nitħallsu sabiex inħallsu bosta persuni eh, għanna ħafna persuni edha diġa fl-Europa u rridu naħsbu fihom. Grazie ta' sew l-Onorevoli Golnish. Ta' xiex aħna xhieda il-mehba ta' nies li għadin jiġu persegwitati minħabba il-twemmin tagħhom li qed jaħarbu mill-pajjiżi tagħhom minħabba l-pajjiżi tagħhom spiċċaw ehm, qed isofru minn gwerra u ġejjin lej pajjiżna, għandna migrazzjoni ekonomika wkoll minħabba li qed tiġi ġustifikata mbagħad minħabba raġunijiet umanitarji. Jiena smajt lill Sinjura Vikstrom li tkellmet dwar Ajlan Kurdi. Per inix namel mistoqsija li kollega tijaj għalfejn l-Ewropej huma responsabbli għal mewt ta' dan it-tfajjel il-familja tiegħu kienet sigura fit-Turkija l-Amerikani u l-Ewropej, dawk l-Ewropej li kontribwew biex joħolqu destabilizzazzjoni fis-Sirja huma responsabbli l-istati tal-Golf mhumiex qed jollu seba kif smajna diġà għaliex ma tjamlu xejn biex jgħinu daw ir-refuġjati, il-lega bija ma tagħmel xejn dwar Daesh għandna wkoll traffikanti kriminali li qed jagħmlu solt minn dan il-kontrabandu illegali. U u għal missir ta' dan it-tfajl xkejken li kien sfortunat li sema l-opinjoni ta'kom. Grazzi ta' sew, sena til kelma l-onorevoli When I first entered politics, one people... Kajint ħalt eh, fl-Europa tajt twissija għat titkellem met inti rabijata. Ser ninjora dan il-fat illum, l-istati membri donnom jaqblu faċilment dwar kem aħna nistaw nistadu affarijiet mill- Mediterran kemm nistaw normu boras tal-plastik, però meta l-liċna ta' tfal jispiċċaw fuq xtut naħna ma nistgħux naqblu kif aħna nindirizzaw il-kwissjoni tal-immigranti b'mod uman. U ovvjament l-bqija li ngħidu ma jot xejn, xejn aktar mu urġenti u importanti. Aħna nixtiequ ngħidu li aħna unjoni ta' valuri maqsuma, però sissa aħna maħniex unjoni ta' responsabilità maqsuma u dan u il-falliment kollettiv tagħna. Refuġjati u nies li din jaħarbu mill-gwerra, mill-mewt il-Prim Ministri donno ma jistawx, ma jistawx jħarsu naħa l-oħra. Kull stat irrit jilqa il-obbligazzjoniet morali u legali taħħom sabiex indirizzaw il-situazzjoni. Il-ħjut u ċnut ma ma jaħdmux, aħna ma nistawx nitfaw biss il-flus, li ġeluna nħossuna aħjar, rridu nħolqu miżuri tajbin qabel ma l-kriżi tikber. Iva għandna bżonn mekanizmu ta' distribuzzjoni vinkolanti għal nies li għandhom bżonn protezzjoni u għandna kellna bżonn dan il-bira u għalhekk il-seħa lill prim Ministri għadin injoraw il-populizmu, għatu l-kuraċ biex dawn in-nies li qed jaħarbu minn pajjiżi fejn hemm il-gwerra eh, ikunu jistgħu jisibu protezzjoni. Ejja inkunu eżempju għad-dinja, għal pjata d-dinja. Din hija l-isfida tal-ġenerazzjoni tagħna u aħna ma nistgħux nibqgħu niġu nfakra bħala dawk li ħarsu naħal oħra meta bosta nies kienu qegħdin jitolbu lajnuna tagħna nkella aħna ser inkunu l-ġenerazzjoni fallejna. Onorevole Weli. Grazzi sal-onorevole Weli għal-minuta. Jiena bħala Ungeris xtaqt nitkellem minħabba li dan huwa dibattitu storiċi u jiena xtaqt nitkellem bħala Ewropew. 500 miljun ċittadin, jiena wieħed minn dawk iċ-ċittadini u aħna nħasba dwar il-futur tal-ulidna. Però aħna mħasba wkoll dwar ulid dawk li għandhom tfal li għedin jiġu medda minn dawk li għajmu gwerra Jina għalek nishtiq li infaħar il-Komissjoni u nitlob il-Konsil jina fil-fat ħsibt li huma ser ikunu hawnhekk biex jappoġġaw din il-proposta. Sur Juncker, Sur Timmerman, id-dibattitu jina naħseb li wera li għanna bżon Ewropa li tista' tieħu azzjoni. Mill-Ungerija aħna kellna immaġni Ungeriji kellna inċitament rajna avvenimenti terribli, però aħna rridu niftakru li l-Ungerija ma tfissirx Viktor Orban. Fl-Ungerija mieta eluf ta' Ungeriżi ħadmu biex jilqaw l refugjati qed jagħmlu l-aħjar li jistgħu qegħdin jaħdmu fuq il-post u nixtieq nieħu eh, l-opportunità minn dan il-Parlament biex nirringrazzja daw iċ-ċittadini Ungeriżi. Viktor Orban huwa parti mill-problema mhux is-soluzzjoni. Grazzi tassew s'ena nagħti l-Onorevoli Ford. Grazzi aħna qed nafaċċaw situazzjoni qatt pala bħala u għalhekk aħna rridu noħolqu prioritajiet sabiex ngħinu li refugġijat li għedin jaħarbu gwerer terribli għal ħtiġijiet tagħhom u għom appoġġ fil-medda twila ta' żmien, pero pajjiż differenti jistgħu jajnu b'modi differenti u aħna għandna eh, nieqfu nitfgħu subajna, nippuntaw subajna lejn l-istati membri, aħna qed nippruvaw għajnuna finanzjarja fil-kampijiet ta' refuġjati fil-Sirja, fil-Ġordan. Pajjiżi individwali, pajjiż individwali jrid jinkonsidra wkoll l-impatt fuq il-ġirien tagħhom meta huma joffru ażil. Meta wieħed jagħti status ta' refuġjati mhux qed tagħti dik il-persuna drittijiet awtomatiċi biex jaqsmu minn pajjiż għal fl-Ewropa u dan għandu jkun ċar għaliex inkella aħna qed nipperikolaw il-fiduċja pubblika anki meta niġu fil-libertà ta' moviment fl-Ewropa. Allura rridu nkunu preċiżi dwar drittijiet tagħhom anka f'dan iż-żmien diffiċli aħna rridu nħarsu wkoll lejn mwedzi kif aħna nistgħu niblu l-ekonomija sa' sakemm il-pajjiżi ma jkollhomx pjanijiet eh, fuq medda twila ta' żmien huma ma ser ikunu kapaċi jappoġġaw il-pajjiżi il-refuġjati fil-pajjiżi tagħhom. Grazzi tassew sanat il-kelma l-Onorevoli Ernst. L-Onorevoli Ernst mux jgħat hawnhekk? Mela nitlolbok biex tħaffef. Kjoġbok. Sinjuri, l-immigrazzjoni edha tiġri minħabba li hemm raġunijiet għal jaw minħabba li din ħatibqa' teżisti, naħseb illi ħadd ma jista' joqgħod jiddem il-distinzjoni bejn rifugġati dawk tajbin u nistgħu naċċettaw dawk li mhumiex tajbin. Ma nistgħux Eh, nibnu ħitan, ma nistawx nużaw il-gas sabiex eh, nisparaw fuq dawn in-nies ħalli nimbuttawhom. Jiena naħseb illi hawnhekk fl-Unjoni Ewropea rridu ngħidu iva iva l-integrazzjoni tar-refuġjati u refuġjati fil-Ungerija, fil-Repubblika Ċeka u anka fil-Polonja għandhom ikunu mirquwa tajjeb, indipendentement minn reliġjon tagħhom u l-oriġini etnika tagħhom. Aħna qegħdin naraw illi fil-fatt maħniex qegħdin nilqgħu lil dawn in-nies li ġejjin minn postijiet siguri iżda bħal Roma fil-Balkani tal-Punent, aħna qegħdin naraw illi fil-fatt eh, qegħdin jitolbu il eh, l-azil, iżda n-nis ma biex għedin tolbu l-azil biex maħabba li jirħarbu mill-gwerra mraġunijiet oħrajn u aħna irridu naraw li ndaħlu għaf moħ stati membri tal-baldi. Għax nurriċa pazzettuota L-Onorevoli Paxas, grazie ħafna, Sur President, jina nishtiq illi nikwota il-President Australian Sur Abbott illi meta saqsew fuq eh, l-immigranti illegali ġejn mill-Myanmar minn Bangladesh qal aħna maħna għana mlu xejn nista aħna maħniċ ħanħedġu li nisa biex jitilgħu fuq dawn id-dars minħabba li din ħatamil il-problema tal-migrazzjoni illegali iktar gravi. Ma naħsibx li hemm xi ħadd li ħajjajt illi fil-fatt is-sur ebba t jagħmel xi ħaġa żbaljata. Aħna ftaħna l-kaxxa ta' Pandora minħabba li batna l-messaġġ lill-immigranti li intom tistgħu tiġu eżis immigranti u ħanilqawkom aħna il-numru tal-immigranti ħdżdiet bi 11 darba u jekk aħna ħankomplu ġixxu bħalma qegħdin nagħmlu llum il-Parlament Ewropew mu ħajamel xejn iżda ħajżid biss in-numru tal-immigranti illegali. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Holmeyer minuta u nofs. Sur President, Sur Kummissarju, eżis kollegi l-ewwel qed jiena xtaqt illi Nejt li s-sur Avramopoulos li dan il-pakket li prezentanna l-lum li kien fil-kompetenza tijaw nejlu proset għalihu, nishtiq nejlu grazzi u kol tal-li f'dan iż-żmien ta' emerġenza ijat verament joħroġ bi proposti da' sekċarja. Parti minna kiena nishtiq nejt li l-standards ta' l-azil, l-standards minimi fil-pajizi tana għandhom bikun rispettati għalli refugjati relevanti minn fejn jaslu u kol ikunu edin jitqa jasmu kif suppost bejn il-pajizi illi dan ikun skont skont sistema ordnata parti minn hekk aħna għandna bżonn dan il-mekkaniżmu ta' kriżi u ta' emerġenza minħabba li minn dan il-mekkaniżmu l-Unjoni Ewropea ma tistax issolvi problema ta' emerġenza bħal di. U jekk aħna nitkellmu fuq dawn il-flussi ta' refugjati li ġejjin ikolli ngħid illi Sinjura Ernst li lek ngħidlek li hemm definizzjoni ċara ta' refuġjat u ta' persuna li qed tex l-azil. Waħna ma nistawx dawn inħawduhom dawn il-kunċetti ma li dawk l-immigranti li ġejjin imħabba raġunijiet ta' xogħol u migranti oħrajn. Jiena naħseb illi l-istati membri għandhom għom il-possibilità illi fil-fatt huma skont is-sitwazzjoni tas suq tax-xogħol tagħhom ikunu jistgħu jirreaġixxu u jilqgħu l-immigranti joffru l impin skont il bżon il-bżonnijiet tagħhom. Jina fil-fat naħseb li aħna m'għandniex noħolqu din is-sitwazzjoni li mhijiex sodisfaċenti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fleckenstein issa minuta. Sur President, eżis kollegi, jina minix ħanqat nerġan tani dak li diġan tqal, iżda jiena nixtieq illi natu sinjal lill-awtoritajiet lokali illi qegħdin jaffeċċjaw il-problema tar refugġjati f'sitwazzjoni diffiċli ħafna kemm fuq il-gżira ta' Kos, jew nkella fuq il-gżira ta' Lesbos, jew nkella anka f'bosta reġuni oħrajn, u anka dawk li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Fis-Serbja bħalissa, fis-Serbja huma qegħdin jagħmlu ħafna iktar għal refuġjati milli qed jagħmlu ċertu pajjiżi li huma stati membri tal-Unjoni Ewropea u jiena naħseb li verament nixtieq li nirringrazzja bisħieħ min-naħa tagħna u l-istess ħaġa hija tot ukoll għal Red Cross Internazzjonali din l-organizzazzjoni dejjem meta taħdem mod attiv u apparti minn hekk jiena naħseb illi lilhom iridu nistednuhom hawnhekk sabiex nirringrazzjawhom fwiċċhom u minħabba li huma verament iridu jkunu gburin ta' dak li qed jagħmlu ħafna iktar minn ċertu gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur Grazzi ħafna jekk aħna nużu nużaw kliem sbieħ bħal l-umanità, eh, solidarjetà, responsabilità, aħna nkun qegħdin nitbedu biss mit-taħwit u qed nkunu qed indajfu l-azzjoni tagħna wkoll. Jekk aħna ħankomplu b'din il-konvinzjoni kollha fl-qoħ ta' dawn ir-refuġjati din ħadd tfana lura il-fatt li qegħdin jerqu daqshekk tfal din tista' tieqaf jekk il-ġenituri ma jitilawx fuq dawn id-dajs jekk jaraw li mhumiex siguri. Dawn li refuġjati li għaddej mill-Budapest u mbagħad jaslu fil-Latvja Dan jgħati wassal għal fatt li Schengen tista' tinqeret għal kollox jekk aħna maħniex ħajkonna ċertu kwoti ta' difiża u jekk aħna ħanerġgħu nollu l-ħitan, allura dan għal min ħajkun tajjeb din l-azzjoni. Jiena naħseb li fil-fatt aħna qegħdin inħedġu x-xettiġismu fl-Ewropa. Ek, jiena naħseb li importanti ħafna li aħna ma nkunux populisti fil-politika tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bjork għal-minuta wkoll. Eżis kollegi, aħna rridu naraw x'tib ta' Ewropa rridu ngħixu fiha Ewropa illi għandha soċjetà miftuħa li jattejn il-refuġjati li qegħdin jaħarbu. L-Ewropa illi qegħdin eh, nitolbu din m'għandha xejn x'taqsam mal-Ewropa li xtiequ in-nazzjonalisti pereżempju. Jiena naħseb li l-Ewropa fortizza għandha tkun idea li tinqeret għal kollox li tintemm. Jiena naħseb illi l-Ewropa irridu l-Ewropa trid tażel ma tistax eh, ikolla minn kollox jekk aħna nixtiequ nkollna aktar solidarità fil-politika tagħna rridu nappoġġaw eh, alternativi għas sistema ta' Dublin iżda fl-istess ma nistgħux nappoġġaw miżuri ta' repressjoni illi nibatu l-ista ta' pajjiżi u eh, aħna rridu nappoġġaw Ewropa li hija bbażata fuq solidarità f'dak li għandu x'jaqsam il-politika tal-immigrazzjoni sa jmiss lis sur Danxon. Kummissarju, il-proposta tiegħek tirrifletti il-komplessità tal-bilanċ li aħna qegħdin nippruvaw nilħu f'dak li għandu xaqsam ir-refuġjati l-pajjiżi Ewropej kif ukoll is-sens ta' responsabilità. Dan ifisser li aħna rridu nammettu ma nistgħux nilqgħu lil kulħadd. Jiddispiċini ngħid li ħafna drabi aħna nkunu qegħdin eh, hawnhekk jisna impinġu eh, stampa kważi tad-dat tal-affarijiet, kważi nkunu qegħdin nħarfu proposti li mhumiex realistiċi illi jisom qegħdin wedu il-fatt li ma jistax ikollna li jista' jkollna rata ta' migrazzjoni zero, però jiena naħseb illi dawn l-immigranti għedin jaslu b'mod konfus u b'mod kaatiku u din miex edha tejn il-ġenerozita li aħna para soċjetà nistgħu nofru aħna naturalment nixtiequ li nikkwalifikaw u nidistingu bej ir-refuġjati u nidentifikaw il-pajizi li huma siguri, issa aħna għanna bżon li nsibu kol soluzzjoni diplomatiċi, rridu niftakru li hemm numru ta' pajizi illi aħna din naħdmu magħhom. U t-Turkija per eżempju, pajjiż terzi li jagħmel ħafna sabiex jilqa' mijiet ta' eluf ta' immigranti u rifuġjati iżda deċiżjonijiet li ttieħdu fil-konflitt ta' Sirja ma kienux lażliet it-tajbin u issa rridu mbagħtu l-konsegwenzi. Grazzi ħafna sa' Sinjora Valenziano għal minuta. Grazzi ħafna sur President bejn il-Greċja, l-Italja u l-Ungerija f'dawn l-aħħar ftit xhur aħna rajna li għoddejna kważi 600,000 rifuġjat. Jekk vera Eh, aħna għanna Unjoni Ewropea, jekk għanna għaqda, aħna rridu nisolvu din il-kwistjoni u din il-krizi b'solidarjetà. Eżis kollegi, intom tafu li dawk illi ibiħu il- um, life jackets fil-fat edin jamlu ħafna gwadan din xi ħaġa li vera eh, eh, hija ta' xokk jena jien għaddu issa għall-azzjoni. Ejja nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni. U hija intemmu darba dejjem dawn l-istampi orribli li rajna matul is-sajf. Jiena naħseb li għandna bżonn nkun iktar effiċenti minn tal-Unjoni Ewropea u għandna bżonn li jkollna iktar stabilità fis-Sirja, fir-Yemen, fil-Afganistan, fl-Iraq hemm bżonn li jkun hemm iktar effiċenza fil-politika tagħna u iktar paċi. Jekk biss nistgħu insolvu l-problemi, nikkundanna jiena l-gvernijiet nazzjonali li qegħdin jalqu għajnejhom quddiem e, il-problema minkejja li l-popli tagħhom kienu refuġjati għal ħafna snin. Jiena naħseb li dan imur kontra l-prinċipju tal-Unjoni Ewropea. Eh, minut. Grazzi, Signora Gala, l minuta. Grazzi ħafna, eżis. Uh, Kummissari, Aziz President, aħna u il nejnu dejjem għan jisna nkunu mġelin il nejnu minħabba illi sustin talina. Zasa biex nejnu irridu aħna naraw li, li namlu ġestjoni tajba tal-frontieri ta esterni tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna bżonn li jkollna aktar konsistenza u din hija ħaġa li qiegħda inħossa nieqsa fir-regoli li għandna. Rridu nimplementaw ir-regoli li għandna wkoll inkella r-regoli ta' Schengen ħajsfaxxaw fix-xejn. Eh, fil-fatt aħna qegħdin naraw li dawn ir-regoli allura dawn għadhom japplikaw ir-regoli ta' Schengen u r-regoli li wieħed jista' jinbat lura għal stat membru minn fejn daħal. Din ir-regola għadha tapplika jekk dawn ir-regoli japplikaw allura. Ma tistawx tagħtu t-tort lill-Ungerija minħabba li qed jippruvaw jimplementaw regoli li aħna implementajna l-kol flimkien aħna minnaħa tal-Ungerija din ippruvaw inħarsu il-frontieri esterni tagħna ġifieri tiftakru nifakru li ħafna minn nies li ġejjin fl-Unjoni Ewropea il-kellim kien interrot. Issa naddu Sur Moraes għal-minuta. Sur President eżis kollegi, aħna smajna minnaħat Sur Juncker dal-ħodu illi u semma l dawk kien nies ġentili fl-istazzjon tal-ferrovija fim Junek u fuq il-gżejjer Grigi u intom fil fat eżiz membri tal komissjon għamiltu xolkom Eh, tajjeb minħabba illi ħafna nies fl-Ewropa qegħdin nistaqsu mistoqsija importanti l-Unjoni Ewropea x'edha tagħmel u t-tweġiba tiegħi hija li l-Unjoni Ewropea hija mamula mill-Istati Membri u l-Istati Membri flimkien mal-Presidenza ħajiltaqgħu nhar it-tnejn u nhar it-tnejn rridu jifmu li dawn il-pjanijiet kredibbli illi kienu preżentati mill-Kummissjoni llum relevanti minn dak li qed jintqal mill-bosta partiti differenti aħna rajna li minħat il-Parlament aħna minna xogħolna b'mod effiċenti u għaġġilna iżda dak li ħajġri nhar it-tnejn jekk ħanaraw li dan il-fejm ħajkun imdajjef jekk ħanaraw ħafna swaba jippuntaw lejn xulxin. Ħanaraw dan jew ħana ħanaraw li ħanipprovaw insolvu l-ikbar kriżi tar-refuġjati mit-tieni gwerra dinija. Ejja ma nfallux, ejja ma narawx li fl-14 ta' Settembru aħna dak li jkun minflok laqa jkollna falliment sieħ. Grazzi ħafna s-Sinjura Kudrizza għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna ma jistax ikolna situazzjoni fejn li kolna biss problemi illi narawhom il-limitati għan nofsnar tal-Ewropa biss u minn flok imma ħarsu l-Ewropa kollha aħna nkunu qegħdin ninsew dak li qed jiġi fil-lvant tal-Ewropa jekk inħarsu lejn il frontira bejn eh, mar russja naraw li hemm xi miljun u nofs nies li qegħdin jibżaw li jitilfu ħajjithom u li t-tfal tagħhom ma jistgħux jipproteġuhom. Dawn huma fil-periklu wkoll bħal dawk li qegħdin jaħarbu mill-Sirja eh, u l-Polonja għamlet politika eh, estensiva kien hemm miljun persuna mill-Ukrajna illi aħna offrejnilhom kien fil-Polonja u iktar minn nofs miljun persuna tajnijom u koll viza provizorja temporanja. Dak li huwa importanti huwa li issa aħna fil-Polonja, issa li edin nisimaw li kullħat ta' tjedinna li rridu niftħu l-bibin ħalli nilqaw dawn ir-refugġati li ġejjin minn nofsinhar. Aħna dan l nagħmlu. namluħ, issa rridu namluħ b'dinjità. Jina naħseb l-importanti li nidlu il-Trattat ta' Dublin għal raġunijiet umanitarji kemm l italja kif ukoll għal pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-li żammejt fil-qosor u grazzi tal-li permettejtulna illi ikollna ftit ħina d-dispożizzjoni tagħna qabel ma naddu għal-votazzjoni. Ġifieri nistgħu issa niftħu eh, il- proċedura ta' KHDI, għalmenu li permettur li kellim wieħed minn kull grupp kun jista' jitkellem. Is-sur kelli. Sur President, jina nasab li solidarita, l-koordinazzjoni, l-umanita u l eh, u l-responsabilità hija xi ħaġa illi mhux biss torbot ma' dak li ntqal Mr. Juncker Delod, iżda hija xi ħaġa importanti. In ġenerali jiena ċert li pajjiżi l-Irlanda lest li jħaddan dawn il-valuri u jilqa' ir-refuġjati. Jiena naħseb illi allura is-suġġeriment ta' Eh, Franz, dwar id-dioċezi tal-knejjes, jekk jistaw xil għawuma lil dawn ir refugġati u kol, din kif tista' ssir, apparti minn hekk il-President Tusk ikkundanna lil dawn il-kontrabandisti tan-nies u dawn il-traffikanti tan-nies bħala kriminali. Jiena naħseb li rridu naraw li nikonfiskaw u nieħdu dajes tagħhom minħabba li huma dawk li huma ħatja u aħna rridu nieħdu azzjoni effettiva kontrihom. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Stein. Grazzi ħafna sur President. F'April aħna futajna fuq rizoluzzjoni li kienet diġà għadda titlob kwoti obbligatorji ħalli aħna jkun naqsim ta' responsabilità bejn l stati Membri. Fis-sena 2014 sitt stat membru minn 28 fil-fatt kienu din jagħmlu ġestjoni tal-75% tal-applikazzjonijiet tal-azil. Aħna fuq hekk qegħdin nitkellmu allura meta qed naqsmu responsabilità kif hemm fl-artiklu 78 tat-trattat jiena naħseb li dak li qed jagħmel il-Kunsill verament ħamrilna l-wiċċna minnaj dawn il-mexxejja l-Ewropa skur ma setax tkun kifini bħalissa, ħna qed naraw li għandna proposti tal kummissjoni li qiegħda twassal għal kwoti iktar għalina, ħna għandna bżonn ta' mekanizmu obbligatorju u fiss ħalli inwaslu għal dawn il-kwoti. Aħna rridu verament naraw illi innaqsu l-effetti ma' negattivi kemm jista' jkun. Grazzi ħafna sur Ġambatski għal minuta jekk joġbok. Grazzi ħafna sur President eżis kollegi, jiena naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni bejn ir-rifuġjati u l-immigranti illegali minħabba li jekk aħna ħankunu qegħdin nilqgħu lil kulħadd aħna l-ewwel li rridu nagħmlu huwa illi allura ħan ispiċċaw nofru protezzjoni li xi ħafna miljun l-Afrika u l vant nofsani, aħna rridu nitkellmu fuq dak li qed jikkawża lil dawn in-nies li qegħdin jaħarbu minn dawn iż-żoni ta' konflitt fis-Sirja, fl-Iraq u anka imbosta konflitti oħrajn anka fl-Afrika u fil vant nofsani jekk da ħanibqaw nilabu fuq il-livell politiku fuq dawn il-pajjiżi, dawn in-nies ħajkomplu jridu jiġu fl-Ewropa, ġifieri dawk li huma kontra l-ISIS għandhom jingħataw lajnuna, għandhom taw il-fondi, għandhom taw l-opportunitajiet li jirdu dan, dan l-eru verament velenus. Grazzi ħafna, issa, signora Bilbao, grazzi ħafna, sur President, issa li għadin naffiċċaw krizi kbira bħal din tal-refugġati għanna bżon fatti konkreti. Tweġiba rigoruza tal-pajis Bask li jgħat joffri sabiex verament iħeġġeġ is-solidarjetà ta' ċittadini fil-14 ta' settembru aħna rridu naraw li konna politika Ewropea konsegwenzi konkreta li jabbażata fuq responsabilità u solidarità. Dan ifisser li aħna rridu nagħtu priorità sabiex nilqaw lil dawn refuġjati, naraw li norganizzaw tajba, norganizzaw dawn ir-rotot ħalli huma jkun jistgħu jaslu b'mod aħjar, b'mod iktar sigur fl-Ewropa u neqirdu l-mafja li qegħdin japprofittaw mill-biżat dawn ir-refuġjati ħalli bekk ikunu jistgħu jigwadawjaw huma. Għandna bżonn ukoll politika ta' ritorn efficienti u fl-istess aħna rridu naraw li nerbu din il-problema minħabba li dan huwa l-ikbar flus ta' refuġjati mit-tieni gwerra dinija. Biżda naraw ħafna mibeda u ħafna populizmu aħna bħala tal-pajjiż bħala jiena bħala mara tal-pajjiż baż verament qed naħseb li qed nikkontribwixxu b'mod pożittiv għal din il-problema. Grazzi. Grazzi ħafna, jena naħseb li l-prezentazzjoni twila tas sur Juncker għandha x'taqsam ma' suċċess tal-politika interna u esterna minħabba li sfortunatament aħna qegħdin naraw li għandna ħafna pressjoni u pressjoni wkoll anke fin-nofsinhar imposta mal problem tal-immigrazzjoni. Issa ziz kollegi, aħna rridu naffaċċjaw din il-problema narfu ma responsabiltajiet tagħna u ma noqogħdux intennew l-iżbalji li aħna minna fil-passat. Irridu rigarantixxu li jkollna kundizzjonijiet tajbin ħalli nkunu nistgħu naffaċċjaw għal din il-problema b'mod uman, irridu naraw illi verament ikunu nistgħu ngħinu, rridu ikun hemm aċċess għal dawn ir-refuġjati għal rotot iktar siguri. U dan irid isir għabbażi ta' ċertu kriterji. Hemm bżonn li jittieħdu inizjattivi anke fil-postijiet ta' l-oriġini. Kellin kien interrott. Grazzi, Sur President. Jiena l-kiku ġej minn daw il-pajizi u koll nkun nixtieq nitlaq iżda d-dikjarazzjoni tal-ġnus smaquda fil-fatt tifhem din il-ħaġa u edha tara illi fil-fatt meta l istajtu tar-refuġjat tkun status ta' persuna li qed taħrab mill-persekuzzjoni. U qed tagħmel distinzjoni wkoll bejn refugġati u dawk li qegħdin jaħarbu mhux għax huma persegwitati. Iżda aħna qegħdin naraw l-Unjoni t-prova tipprova tappanduna u t-dbijat minn din minn dawn il-prinċipji t-dbijat minn regolament ta' Dublin. L-MEPs li huma sinjuri li għandhom bizzejed flus sabiex jevitaw dawn il-problemi tal-immigrazzjoni tal-massa qegħdin joħorġu b'dawn l-iskemi intelligenti ħafna sabiex jidru zbieħ, iżda huma qegħdin jinjaraw lil dawn in-nies foqra li ħajkollhom jibqgħu jgħixu fil-periferija u jkomplu ibatu minħabba dawn l-iskemi ma tistax taħseb persuna waħda u tinjora n-nies ta' madwaru. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Morvaj, Kjoċbok. Grazzi, Sur President, jena naqbel ma' Sinjura Gall u nixtieq eh, ngħid li jiena naħseb li dan id-dibattitu m'għandux jintemp tal imot mod li inti kummissarju ma tagħtix tweġiba għal mistoqsijiet tagħna. Pereżempju l-Ungerija, l-Ungerija qiegħda żomm mal-istandards vinkolanti allura li għandna fl-Ewropa iva jew le 10 u 15 miljun Ungeriżi ħajkunu qegħdin jisimgħu klimek. U inti se tagħti tweġiba wkoll il bija taċ-ċittadini Ewropej. Aħna suppost rridu niddefendu l-frontier esterni tagħna iva jew le. Tina tweġiba ċara. Jiena nixtieq ngħidilkom illi Sinjura Merkel ħarġet bistedina miftuħa għal dawn in-nies huma hekk qed jaħsbu huma qed jaħsbu li għandhom id-dritt li jiġu l-Ġermanja u kull tip ta' miżura legali, kull tip ta' azzjoni tal-pulizija ħad tkun qiegħda twaqqafhom u tagħmilhom il-bsaten fir-roti huma jkunu irrabqet qed ikunu rrabjat ma jridux iżommu mar-regoli. Allura aħna x'għandna nagħmlu eżattament din is-sitwazzjoni? Chiudiamo qui il dibattito, vi ringrazio per aver rispettato i tempi. Grazzi mela ħanna diskussjoni għawek, grazzi kif li zammejtu mal-ħin, skużawni li interrompejtkom, imma l-inqasir nixinna nisimaw 10 kollegi oħra, issa naddi il-kelma lill-Kummissarju Avramopoulos. Grazzi, Sur President. Kollegi, nixtieq nibda billi nirringrazzjakom il-koll reazzjonijiet ta'kom u għall-appoċ ġenerali għall-approċ li ġi segwit mill-Kummissjoni. Jiena nittama li l-proposti tagħna jistgħu jiġu adottati kemm jista' jkun malajr. Għaliex issanna bżonn ta' deċiżjonijiet maġla. qed nistenna bil-ħerqa b'mod partikolari l-involviment tal-Parlament fid-diskussjoni li ġejja fuq il-mekkanizmu ta' rilokazzjoni permanenti kif ukoll it-twaqqif tal-lista tal-Unjoni Ewropea ta' pajjiżi siguri li il-Parlament fil-fatt ħajkun ko-leġislatur fuqhom. Aħna ħannużaw l-isfan għamlu l-sforzi kollha tagħna sabiex nimplementaw id-deċiżjonijiet li diġà ttieħdu u nassiguraw li l-istati membri jkunu qegħdin japplikaw regoli komuni. U ovvjament inserħu fuq l-appoġġ tal-Parlament fl dawn l-isforzi. Din l migrazzjoni ħad kompli ħaddum dan huwa fatt. Il-pakket li ġie adottat mill-Kummissjoni illum huwa biss pass il-qoddim biex nagħmlu ġestjoni ħjar tal-migrazzjoni. Irridu nibdew il-ħidma tagħna wkoll fuq l-integrazzjoni ta' dawn ir-refuġjati li nkunu qegħdin nilqgħu. Din hija xi ħaġa essenzjali għal kondizzjoni Ewropea, politika ta' integrazzjoni ta' suċċess hija l-ikbar għodda li ziet għodda effiċenti kontra l-moviment sekundarju. Kooperazzjoni ma' pajzi terzi kif ukoll il-ftuħ ta' toroq legali lejn l-Ewropa wkoll hija xi ħaġa essenzjali u din tmur id mal-gwerra li aħna iddikjarajna kontra dawk li huma qegħdin kontra, jagħmlu kontrabandu blajbda skrupli tal-dawn l-immigranti. Stati membri qablu fuq skema ta' resettlement tal-Unjoni Ewropea Għana qatt qabel ma rnexxinna nilħu 1504 e, postijiet tal-migranti. Issa rridu nkomplu nibnu fuq dan, rridu nkomplu niftħu l-opportunitajiet biex nofru aktar mezzi legali. fl net il-ħarsin u d-difiża e, e, tal-frontieri tagħna hija ħaġa kruċjali u aħna ħanieħdu azzjoni biex insaħħu l-ġestjoni tal-frontieri tagħna u sabiex ikollna soluzzjonijiet. Nixtieq nirringrazzjakom għall appoġġ ġenerali li urejtu. Ħadd nota tal-kummenti tagħkom u qed nara eh, Et nogos nara li aħna għanna l-istess ambizjoni, ġifiri li naħdu fl-imkien ma minna fil-passat u kif ħanamlu fil-ġejjeni, sabiex nżidu il-ftejim u fl-axħar nsibu soluzzjonijiet komuni. Jenet nħares il-qoddim għal kontinuazzjoni tal-kooperazzjoni tajba ħafna tagħna fix-xhur li ġejjin. Grazzi. Grazzi għal Komissarju Avramop. Grazzi Komissarju Avramopoulos. Li tkellem fisem il-Komissjoni issa il-Kunsill il-Ministru Schmidt. Grazzi, Sur President. Signuri, jiena nixtieq nirringrazzja lilkom għal dan il-battitu verament eh, għani u nista' niggarantixxi li il-Presidenza se tkompli. Palma għal kummissarju dan il-proċess ta' dialogu u kooperazzjoni mal-Parlament. Nixin nitlob li kollegi kollha, aħna qegħdin nal u għawek dibattitu verament importanti qed jitkellem il-Kunsill, il-rappreżentant tal-Kunsill, għalhekk nixtieq nistidinkom li toqodu bil eda u toqodu kwiti. Skużani. Ikompli l-Ministru. Mela, palma qed aħna komplu l-kooperazzjoni tagħna u d-dialogu mal-Parlament Ewropew li għandu valur politiku konsiderevoli, partikolarment issa f'dan il-moment. Il-presidenza ħat tagħmel l-isforzi kollha tagħha sabiex timxi il-qudiem kemm jista' jkun malajr fuq din il-kwistjoni. Fil-fatt, ħafna minnkom qed jinkoraġġuna biex nagħmlu dan, aħna ħankomplu naħdmu l-partijiet interessati kollha għabbażi tal-proposti li waslu mill kummissjoni Il-Kunsill ħajsir ftit ġranet oħra nhar tnejn fil-fatt ħajkollu responsa kbira. U jina nittama li numru ta' messaġġi li twaslu għawek fil-emiċiklu ħajġu konsidrati u koll waqt il-ħidma ta' dan il-kunsil li ħajsir. Hemm konsens fostna il-koll li sabiex nirnexxu hemm bżonn nibqgħu maquda u ċari fuq il-prioritajiet Tana u il riżorsi li għandna għad dispożizzjoni tagħna sabiex inkunu nistgħu neħu l-għanijiet. Irridu naħdmu kemm jista' jkun malajr, iżda fl-istess ħin irridu naqblu kemm jista' jkun malajr ukoll fuq it-termini il-ġodda li hemm bżonn sabiex jiġu adattati għas sitwazzjoni l-ġdida. Aħna għandna bżonn ta' approċċ li huwa approċċ komprensiv għal din il-kriżi. Nixtieq intenni dak li qed fl-intervent ta' qabel tiegħi. Ma nistgħux neżitaw Ma nistawx nipposponu. Mannix id-dritt li inħallu il-ħin jaħrabbina. Grazzi. Grazzi ħafna mela fisem il-kollegi kollha, nixtieq nirringrazzja li rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal kunsil tal-li kienu għawmana. F'din l-odwa verament importanti ta' diskussjonijiet. Nishtiq nafżar najdilkom li narċivejt seba proposti ta' eh, rizoluzzjoni wara it-tmiem ta' diskussjoni fuq il-migrazzjoni, diskussjoni issa hija maluqa il-votazzjoni fuq dan ħajsija sirada f'nofsinhar. Issa mela ngħaddu għal votazzjonijiet li għandna illum għaddi issa il-presidenza lil kollega Viland.